huwa id-dibattitu fuq il-regoli uniformi għal riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċertu ditti tal-investiment fil-qafas ta' mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni u font uniku għal riżoluzzjoni tal-banek.